l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar Kuba. Welcome, Minister. Welcome, Commissioner. Start our next debate. Nishtiq nilqak, Ministru, Komissarju. Se nibdaw dawn id-dibattitu u l-ewwel ser indur għal ministru biex għamil istqarrija tiegħu. Grazzi ħafna, Signor President. Il-mewt ta' Orlando Zapata kien avveniment verament negattiv. Avveniment li qatt ma messu seħħ u nisperaw li qatt ma terġa' jseħħ fil-Kuba. La f'Kuba l-ebda post ieħor. L-impenn tal-Unjoni Ewropea hija li tikkundanna il- dak kollu li jkun eh, eh, mur kontra id-dritti tal bnedem u e, taħdem biex, biex ma tarġax ikun hemm repetizzjoni ta' da tip ta' aġir. L-Unjoni Ewropea li hija għandha bħala parti mill-identità huwa d-difiża ta' drittijiet tal-bniedem għax aħna nemmnu fil-valuri ta' libertà, tolleranza u pluralizmu. U dan u din hija l-personalità li żjed ġenwina tagħna u meta jkun hemm uh, Eh, xi ħaġir li jmur kontra aħna għandna nikkondennaw għamennija fil-każ ta' Kuba u aħna dana għamennih meta urejna tħassib tagħna u pessimużu dwar in-nuqqas ta' avanz fil-kamp ta' dritti tal-bnedem f'Kuba aħna għamilna hekk ukoll meta tlabna li dawk il-priġunieri ta' kuxjenza li hemm fil-ħabsijiet eh, Kubani hemm xi midejn Eh, ta' dal-kas, eh, xifti minnom għandhom problema, problemi gbar ta' bis-saxħa, eh, u jarmu farinja suwa wieħed minnhom qed imutu bil-ġuħ kważi. U tkellimna wkoll dwar il-bżonn li ndefendu dawk li jiddefendu il-dritti tal-bniedem u kifadna għadna il-mewt ta' Ornanda Sapatta li jitlob li eh, dan il-gvern eh, għandu r-responsabil responsabilta b'dawn il proġuneri Il-politika Ewropea ta' lejn eh, dak li Kuba hija ikbar minn hekk. Hija bbażata fuq ċerta elementi jien nixtieq nisħaq fuq ċerta minnhom. L-ewwel qabel kollox id-dialogu politiku dialogu politiku mal istituzzjonijiet mal autoritajiet ta' Kuba u mal-soċjetà ċivili in ġenerali li evidentement jinkludi fih id-dritti tal-bnina mit-tieni huwa l-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' Kuba li hija eh, solidarjetà tagħna mal-poplu Kuban kif ukoll eh, li aħna nkunu favur eh, u navanzaw fil-kultura u fil-prattika ta' demokrazija f'Kuba. Dawk huma elementi fundamentali ta' politika li għandha beneficjarju prinċip ewlieni li huwa l-poplu ta' Kuba, il-benesseri tiegħu, il-progress tiegħu, il-kondizzjoni ta' ħajja tagħhom u rispett għad drittijiet ta' bnedem. Grazzi, Signor President. Il-Kummissarju. Il-Kummissjoni tikkundanna dak li ġara fil-kas Orlando Zapata. Jena nesprimi u koll it-ħassib tiegħi dwar il-priġunieri politiċi l-oħra fil-Kuba, f'Kuba. Kolla jinsabu f'periklu wara il-mewt ta' sur Zapata. Irdu namlu l-almutana biex nizguraw illi dan ma jarġax jiġri darbohra f'Kuba jew f'pajjiż ieħor l-Unjoni Ewropea jam sejsa fuq il-valuri tad demokrazija il-libertajiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem. Hija qed tipprova tipproteġi u tippromovi wara li sofrit ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-kontinent tagħna stessa sa riċentament. Id-drittijiet tal-bniedem huma universali u m'għandhom l-ebda frontieri. Dan il-prinċipju huwa parti integrali mid-dialogu tagħna mal-imsieħba kollha fl-Ewropa u lilin mill-Ewropa impen kostruttiv u mhux politika ta' koerzjoni u sanzjonijiet tibqa il-bażi tal-politika tagħna fil-konfront ta' Kuba. Dan jidher fil-pożizzjoni komuni li ġiet adottata fl-1996. Din hija xi ħaġa razzjonali li waslet biex il-Kunsil f'Ġunju 2008 jiddeċidi li inneħħi il-miżuri diplomatiċi tal-2003 biex bekk ikun jista' jiffaċilita il-proċess ta' dialogu politiku u jippermetti li jkun hemm użu sħiħ mill-istrumenti tal-1996 u l-pożizzjoni komuni marbuta ma' dan dan huwa wkoll ħsieb wara il-fatt li bosta eh, stati membri komplew fil-kooperazzjoni tal-iżvilupp tagħhom f'dan l-aħħar xhur mal-Kuba. U żviluppaw ukoll jirrappreżentaw il-partiti politiċi fil-Parlament Ewropew biex bekk jirriflettu l-opinjoni komuni tar rwol importanti illi għandha il-kooperazzjoni tal-iżvilupp fil-Kuba. Eh, f'dawn iż-żmiet f'Kuba U importanti li aħna naġixxu bħala attur globali. Li hemm jinsab eh, friskju mhux biss il-kredibilità tagħna bħala eh, attur dwar il-politika barranija. Imma aħna rridu kunu kol prezenti f'Kuba, rridu nimxu l-qoddim billi nkomplu għaddejjin bid-dialogu eh, tagħna u nkomplu l-kooperazzjoni tagħna ma' Kuba bħala għodda biex aħna intejbu in-nies il-ħajja tal-Kubani il-kooperazzjoni ma' Kuba qatt ma ġietx sospiża minna tal-Unjoni Ewropea. Għaliex għaliex l-iżvilupp mhuwiex dwar il-fatt rridu nappoġġaw il-gvernijiet imma dwar l-appoġġ lejn il-poplu. Għaliex l-opinjoni tagħna dejjem kienet illi niżviluppaw il-kooperazzjoni u din hija element kien dejjem element importanti ta' relazzjoni tagħna ma' Kuba hemm proġetti għaddejjin li minnhom jibbenefikaw il-Kubani billi indirizzaw ħtiġijiet bażiċi permezz ta' support ta' riabilitazzjoni u rikostruzzjoni wara li kien hemm l-uragani, sigurtà tal-li ukoll u l-adattazzjoni għal tibdil fil-klima, proġetti li qegħdin jappoġġaw ukoll attivitajiet mhumiex marbuta mal-istat. Jien nixtieq ngħid illi m'hemm l-ebda fondi tal-Unjoni illi jiġu illi għaddu permezz tal-entitajiet pubbliċi jew tal-gvernijiet. Il-flus jgħaddu permezz tal-NGOs u aġenziji internazzjonali illi jilqgħu il-preżenza tal-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea f'Kuba. U għalhekk importanti illi l-Unjoni Ewropea tkompli tindirizza l-ħtiġijiet bażiċi tal-poplu Kuban fl-istess waqt tkompli tintervjeni fi setturi strateġiċi permezz ta' strumenti tematiċi u ġeografiċi. Trid tipprova ssib il-bilanċ eh, adegwat bejn li tiftaħ aktar radiologu tappoġġi l-poplu kuban permezz tal-kooperazzjoni tal-iżvilupp u kompli dejjem tisħaq dwar il-prinċipji li aħna għandna. Dan huwa l-kompitu tagħna li rridu niffaċċjaw b'mod determinanti. Grazzi. Issa il-kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel l-Onorevoli Sala Franka fisem il e, għal żewġ minuti u nofs. President, meta l-grupp politiku tiegħi talab li dan il-punt jidħol fl-aġenda mar ma xtaqx eh, jisħaq fuq l-izbalji li jisiru eh, dak li huma edewwa tal-libertà. U laqqas li biex jkollu kreditu politiku. Għamelek għax hawnhekk dan il-Parlament eh, id-demokrazija biex ikun jista' jkundanna il-mewt ta' wieħed innoċenti u biex juri l-solidarjetà tagħha ma' dawk li f'Kuba qed jiġġieldu u qed jgħixu u qed eh, imutu eh, bħal Orlando Sapatta għal libertà u dinjità. Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill hija waħda onorevoli għax titlob li jiġu meħlusa il-proġeneri politiċi għax hija koerenti għax titlob li drittijiet fundamentali jiġu rispettati biex il-Kuba ikun parti mis-sistema ta' valuri tagħna u mhux bħal dawk ta' Ċina u Vjetnam. Dan il-emiċiklu għad eh, nisimaw il-klim ta' dak il-pala. Eh, um, Gajjaga li kien fil-2001 fil-premju Sakarov kien qal L-ewwel vittorja jew li memx li m'hemmx mibeda f'qalbu eh, li dawk li kienu kien qed joppromjuh kienu eh, ħutu. Andrej Saharov kien jgħid eh, li ħalla wirt ta' dinjita fil-koesistenza paċifika ħafna drabi l-vuċijiet li jizjet jinstemaw u ma dawk li huma importanti ma dawk li ma, jinstemawx. Aħna smajna l-nisa ehm, l-bsin l li aħna eh, tajna tijom premju kollu, l-lum ma nistawx nisimaw il-vuċi ta' Londo Zapata, ma b'naw ftit iħor nkunu nistaw nisimaw il-vuċi ta' ħafna kubani oħra. Sa dan it-tant il-parlament li bil-leġitimità li għandu il-fat li ju jirrepreżenta 500 miljun ċittadini tal-Istati tal-Unjoni Ewropea għandu jirrifletti forma ċara eh, u jajjat minn dak li jiġi minn eh, u bżonn għal-libertà eh, u għajta l-libertà li qed tiġi minn Kuba. Grazie issa fissem il-grupp SND l-Onrevoli Annes Banev Garcia għal 3 minuti. Grazzi ħafna President. President Gunsel, konsil mannix nippermettu l-silenzju tagħna ta' minna kompliċi ma' dawk li joqtlu l-libertà, mannix nippermettu li persuna li kien qed jiġieli ta' drittijiet tiegħu u drittijiet ta' ħadd ieħor imut fil-ħabs ta' Kuba jew f'kwalunkwe post ieħor qabel jekk ma aħna ma ma semmewx leħidna biex nitolbu s-salvazzjoni tiegħu. Is-sur Orlando Zapata ta' Majo li kien ċittadin ta' 42 eh, kien iswed li kien qed jitlob biss li jkun hemm titjib fil-kondizzjonijiet tal-ħabs eh, wara 87 eh, ġurnata ta' ma kirx u kien ġi trattat ħażin minn dawk li kienu qed iżommu ħabsi u ma kien hemm lebda għajta mill-komunità internazzjonali oħrajn f'Kuba għedin eh, f'Hunger Stripe, għal Gurjermo Farinjas, eh, tabib. Il-rizoluzzjoni li aħna qed nofru l-lum u li aħna qed nitkellmu fuqhom u nivvota fuq għada eh, jien qed nirrappreżenta f'isem is-Social Demokratiċi jitlob lil proġunier tal-kuxjenza kollha jiġu meħlusa. U hija favur ukoll ikun hemm tranzizzjoni demokratika u rispett tad-drittijiet tal-bniedem. Bħalissa ma rridux niħluf kustjonijiet li jifirduna jekk nżommux il-pożizzjoni komuni jew le. Aħna qed niffokaw fuq ninsalvaw eh, ħajja ta' nies u drittijiet ta' bniedem. U aħna mbagħad insibu opportunità biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar politika fil-ġejni ma' Kuba. Imma dan għandu valur miżjud, il-fatt li eh, s-sitt gruppi politiċi Eh, din hija eh, juri konsensus tal-Parlament dwar dak l-għandu xaqsam id-difiża tad-drittijiet tal Qatt ma jintqal li l-lemin demokratiku eh, b'xi mod ieħor tobdi l-Jankis u laqqas li s-Soċjal Demokratiċi huma kompliċi b'xi mod ieħor ta' dittatura komunista. Għas sempliċi raġuni li daw iż-żewġ dikjerazzjonijiet huma folots u l-vittmi tad-dittatura ikunu jafu li aħna ħajsibu li dal-parlament maqut fid-difisa tal-kawza tagħhom. President, jien nixtieq biex nala nirringrazzja s-Sur Salafranca li, eh, li fissem il-Partit Popolari negozja il sunjura Weber u kol il-Sur Romueva eh, tal-grupp tal-ħodor il sur Kasusnik tal-riformisti eh, oħrajn u kollegi oħrajn li ħadu parti f'dan il-sforz eh, komplikat imma nispera li għada jkollu suċċess. nirringrazzja l-Presidenza Spanjola wkoll u President Don Luis Zapatero eh, għal l-appoċ tiegħu għal din ir-riżoluzzjoni li nitkellmu fuqha. Grazzi. Issa fissem il-grupp għal dell-Onorevoli Weber għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, kollegi. Fissem il-grupp politiku tijaj jena l ewwel ħaġa nishtiq nesprimi l-kondoljanzi tijaj l-familji tal-onorevoli ta' Sur Orlando Zapata ta' Majo illi ħallas qares għal pina tiegħu huwa ġile dan l-aħħar snin għad-drittijiet tal-bniedem u din kienet ispirazzjoni għal persuni oħra f'Kuba u f'pajjiżi li l mill-Kuba. Ir-riżoluzzjoni tesprimi il-tassib tagħna dwar kundizzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem f'Kuba jew nkunu onesti s-sitwazzjoni ma' tiebiet u bosta ġurnalisti indipendenti, dissidenti paċifiċi u di difensuri ta' drittijiet tal-bniedem jinsabu fil-ħabs għaliex huma jirdu jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-libertà tal-espressjoni tal-qat paċifiċi u l-assembleja fl-istess waqt l-NGOs indipendenti f'Kuba mhumiex permessi li jaħdmu għaliex il-gvern għandu kontroll sħiħ fuqhom. Sissa bosta difensuri ta' drittijiet tal-bnidem jisabu fi strajk tal-ġuħ u d-dinja ċaċa ta' tħassib għalix edin naraw il-saxħa sejra l-ar saħħa tal-sur Gimo Farinjas. L-autoritajiet ta' Kuba ma tawx kas l-sejħiet tal-Unjoni Ewropea biex teħles il-priġunieri politiċi u għalek jiena nemmen bisħiħ li dan il-Parlament li jitlob l-Unjoni Ewropea biex tuża l-mekanizmi kollha possibbli biex tikkarantixxi il-ħidma u il-ħajja ta' daw kollha li jaspiraw li jkun hemm Kuba pluralistika u demokratika. Issa l-onorevoli Barnevo Romeva għal minuta u nofs, tisam il-ħodor. Grazie ħafna, għatma daw li daw il-kondoljenzi tagħhom, indipendentement minn l-opinjoni li għandhom fuq Kuba, hija ħaġa li għandhom nikkondannaw. Għandhom nikkondannawa u apparti minn dan Eh, nirriflettu fuq eh, u niftakru aħna għanna nkunu koherenti u nitolbu li dak il-persuni kollha huma li hum li qegħdin fil-ħabs raġunijiet f'Kuba eh, jew f'palunkwe parti tad-dinja ħaġa li għandna nagħmluha u jien naħseb li huwa importanti li nagħmlu dan ukoll indipendentement mill raġunijiet li wieħed jista' jkollu. Jiena nħoss li din hija parti mill-ftehim huwa wkoll importanti li nitolbu li daw il-persuni jiġu meħlusa f'Kuba u nfakru e, situazzjoni delikata ta' ċerta min-nies li qegħdin fil-ħabs. Pereempju, bħal Orlando Zapata qegħdin strajk ta' tal ġo bħal Guillermo Farinjas. Hemm ukoll riskju li wieħed juża dan il-każ forma politika. Raġunijiet oħra kif qal il-kollega Janjes jistgħu jkunu perikolużi naħseb li huwa importanti li wieħed ifakkar li hemm ħafna proċessi għaddejjin sa li huma tajbin li huma qed jiffunzjonaw u l-ebda każ aħna manna naqgħu fit-tentazzjoni li hemm leader xi ftit minnu qegħdin irridu reġgħu lura lejn stejjer tal-modi u nużaw dik il-politika tal-blockade u tal-embargo. Ma rridux li jkun hemm il-repetazzjoni ta' situazzjoni bħal Orlando Zapata, ma rridu nkunu nafu kif l-imkien nistaw navanzaw biex nevitaw li dan din il-ħaġa terġa' repeta biex il-pajis jiġi normalizzat u demokratizzat. Issa fisem ICR eh, e Group sur Kosta Snik. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, osobně mě velmi zasáhlo. Signora President, L-aħbar tal-mewt ta' Orlando Sapagata ma julaq laqtitni ħafna u nixtieq nur is-soba tiegħi mal-qraba tiegħu kollha. Jiena eh, twelid fl-1971 fil-punt tal-qofol tal-normalizzazzjoni komunista f'pajjiżi. L-esperjenza ta' pajjiżi l-ideoloġija kriminali komunista twassal biex iċ-ċek ikunu solidari ħafna mal-Kubani, allura aħna din l-aħbar ta' diqa li waslet minn Kuba tolqotna ħafna 40 sena wara revoluzzjoni fil-Kuba reġim għadu japplika s-soċjalista għamwerta. Eh, uh, Jina minix konvint illi din il-mewt saret għal xejn, illi din sert għajjem il-poplu kontra il-reġim pajjiżi l-aħħar vittma ta' terrorur komunista um, tilfet ħajjita fil-ħabs komunista, pero 18 xar wara għam l-irvel kontra r-reġim. Allura namel appell l-kulħat. Minħabba li Hemm bżonn li jkun hemm il-bidu ta' riformi strutturali biex ikun hemm titjib fil-livell ta' xin tal-kobani. U allura rrid ikun hemm ukoll reviżjoni tal-pożizzjoni komuni tal ġusma u dak rigward ta' Kuba, però biss wara li jsiru tibdiliet. Sul-Mer, Eh, Il-grupp tiegħi verament jiddispjaċih dwar il-mewt ta' Ornaldo Sabatta. Eh, il-responsabilità tal kondizjoni tiegħu hija tal-istat, allura aħna jiddispieċina nisimgħu il-mewt, imma aħna ma naqblux mal-instrumentazzjoni li qed issir minn f'din il-Parlament dwar id-drittijiet tal ma' aħna qed nagħmlu dibattu llum wan għadha nivvotaw ma minnax hekk dwar il-kuta l-Honduras u dan il-parlament ma votax kontra eh, il-rewishta tal-Undura. Sara vurek kienem til u torturi, aħna ma naqblux ma dak il-filosofija li jiddependi eh, ta' flima trittit tal-bnidem għanna nitkelmu skont jkun xi ġimgħa ilu eh, f'Kolombja sabu l qabar sa forsi 2500 u iżjed sa 50.000 li forsi mietu u għet iġri bil-vittmi eh, ċivili fil-Afganistan, dak li qed iġri eh, sahara tal-punent, aħna ma neħtux għal di tip ta' ipokrazija, u ħaġa fundamentali hija li kunem hemm relazzjoni ta' ħbib bejn ma' Kuba biex inkunu nistaw nittrattaw l-agenda kollha ta' politika, eh, dritti ta' bniedem, il-ħabsijiet, imma ta' bnedmin eh, ta' ħbib il-situazzjoni li għanna ma' Kuba hija eccezzjoni laqqas ma' Repubblika ta' Ċina, laqqas il-Vietnam. Għaliex ma' Kuba aħna nagħmlu l-eċċezzjoni u nittrattaw b'forma differenti u ma nagħmlux hekk maċ-Ċina ma' Repubblika Popolari Ċina. Jiena eh, nitlob lill-President tal-Kunsill mistoqsija ċara temmu din il-pozizjoni komuni li jiena naħseb li waħed meċkil biżiet ħaġa evidenti biex wieħed ikun jista' javanza b'dialogu ċar ma ma l-Unjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika Kubana fejn it-trattaw l-affarijiet u ma tinteressa kulħadd. Sir, għal minuta u nofs. Frau Präsidentin, der Hungertod des Dissidenten Zapata und die Fest. Grazzi, Signor President, il-mewt ta' Sur Zapata u l-arrest ta' Sur Sanchez, il-blogger, li provda informazzjoni dwar Kuba Socialista dan irridu nikkundannaw dan jagħmilha ċara li l-politika ta' Kuba ma ma żomx ma' drittijiet tal-bniedem. Huma f'Kuba m'hemmx il-libertajiet illi kellhom il-laħwa Castro meta huma kienu fil-ħabs Issa li nżommu ma l-ekonomija pjanata ifisser illi Kuba ma tistax tipprovdi rekwiżiti eh, neċessarji bażiċi għal poplu tagħha stess. Il-prosperità, l-inizjattiva dan kollu jfisser huwa konsidrat bħala kritika għal reġim u tabilħa situazzjoni hija aktar faċli għal priġunieri ġewwa ċ-Ċina. Eh, Issa l-ftuħ tal-embargo dwar il- il-prodotti tal-computer ma żomx mal-wedit ta' Obama imma forsi ser kontribwixxi biex ikun hemm organizzazzjoni aħjar tal-oppożizzjoni. Fl-aħħar net ser ikun diffiċli biex il-gvern ta' Kuba jagħmel soppressjoni fuq il-libertà tal-espressjoni f'perjodu twil ta' żmien u għalhekk aħna rridu neħilsu minn din is-sistema komunista. Grazzi, issa l-Onorevoli Baleza, Valeza għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Eżis bieb. it-traċedja tal-mewt tal-priġunier ta' kuxenza ġewwa Kuba Orlando Zapata hija xhieda oħra illi reġim ta' Castro jinjora kompletament appell internazzjonali biex jiġu mħarsa drittijiet tal-bniedem huwa jibqa' jinsisti biex jeħles minn dawk li jiġġieldu għad-demokrazija. Din il-mewta traġika hija simbolika. Din hija karba għal għajnuna u għal operazzjoni effiċenti tal-diplomats internazzjonali u l-politiċi illi ma jridux jitkellmu mad-dissidenti. Dawn lanqas jagħtu każ tal-opinjoni pubblika ġewwa Kuba, sinjuri irridu namlu sforz komuni biex eh, namlu pressjoni fuq ir-reġim ta' Castro u nsejħu għal ħelsin immedjat ta' dawk li jiġu kundanati għal bosta snin ta' ħabs. F'dan l-aħħar eh, snin l-Unjoni Ewropea rida timmodera l-pożizzjoni tagħha fil-konfront ta' Kuba hija neħjiet is-sanzjonijiet kontra Kuba hija tamat li dan ser jinkoraġġihom biex huma jżommu ma' standards aktar demokratiċi. Sfortunatament il-mewta ta' Zapa Turi kemm kienet inġenwa din il-politika u kemm ma kienieċ effiċenti, ma tridx tibqa' għaddejja għada ser nivutaw dwar ir-riżoluzzjoni li għedin niddebattu dwar l-lum. Dan irrit ikun messaċ ċar illi aħna nopponu totalment il-trattament musulman tal-priġunieri politiċi ġewwa eh, Kuba u l-istmerija għal libertajiet ċivili ġewwa Kuba. Aħna rridu nkunu solidali mal-Kubani, rridu nkunu il-leħen għal dawk li ma jistawx jitkellmu għal-jom infushom. Grazzi. Issa l-onorevoli Boskurt għal 3 minuti. Grazzi, Signora President. Il-mewta traġika ta' Orlando Zapata ta' Majo waslet għar rabja madwar id-dinja. Fis-sitwazzjoni tiegħu bla ebda tama u mara l-ebda alternattiva oħra ħlif dik illi eh, jibda strajk tal-ġosa kemm waslu għal-mewt. Il-kondizzjonijiet tas-sew koroħ fil-ħabs tiegħu Jidher li ma kellux u ma kellu l-ebda possibilità oħra ħlif il-mewt. Għaliex huwa speċjal ħabs l qabel kollox, dak kollu li għamel u illi kellu opinjoni oħra differenti minn dik tal-gvern. Dik ma tagħmilekx traditur, dan mhuwiex reat, ma tagħmilekx kriminal. Il-mewta ta' Zapatom mhuwiex xi inċident eh, iżolat Għedin naraw kif prizonier Farinjas u kol beda strajk tal-ġuħ u għajat sejjaħ biex jiġu sa 26 prizonieri politiċi. Issa xqed jistenni ħlilu u għaj li ħalas għales u kol bil-mewt għal-ġlida tijaw favori drittijiet tal-bniedem. Kif se nibdu l-opinjoni tal-gvern Kuban? Jider li jem 200 prizonier oħra mizmuma fil-Kuba prizonieri politiċi Dan imur kontra dikjarazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna qegħdin insejħu biex Kuba b'mod dirett u b'mod mingħajr kondizzjonijiet teħles lil dawn il-priġunieri kollha il-gvern ma jistax jikontrolla l-ħsibijiet tal-poplu tiegħu anke jekk inti titfa' nies il-ħabs dawk l ideja ser jibqgħu hemmhekk, ser jibqgħu jgħixu kull tentattiv li neħilsu minn dawn l-idejat eh, mhux ser ikollu frott. Kuba dan tafu sew. Il-gvern li jidħol fi dialogu ma' nies li għandhom idea differenti minnhom. Dialogu miftuħ huwa strument kif Kuba tista' timxi l qudiem Kuba dan taqfu l-ċittadini tagħha u l-Kubani jisħoqilhom id-demokrazija u rispett għal libertajiet fundamentali. Il-mewt ta' Zapata ma trix titniżel fl-istorja Bħala tentattiv li ma wasal għal xejn. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li tista' biex ittejjeb il-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa Kuba. Din mhix kwistjoni biss ta' priġunieri politiċi bħal żaba ta' hija kwistjoni wkoll ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem illi jridu jkumplu għaddejjin b'xogħolhom. L-awtoritajiet f'Kuba jridu jieħdu ħsieb il-poplu, ma jistgħux jarrestaw in-nies u jitrattawhom bħala kriminali li titxħat li ċittadini mill-libertà tagħhom dak huwa reat. Grazzi issa l-onorevoli Bilbao Barandika għal minuta u nofs. Il-difiża ta' drittijiet tal-bniedem illum tfisser illi nikkondannaw din il-mewt li sena nevitawa ta' Orlando Zapata Majo u ta' persuni oħrajn li għadhom il-ħabs. Niba' nisperaw illi nibatu messaġġ lil Kuba li irridu jsiru l-bidliet hemm biża skambju iskambju ħieles ta' ideat. l mu mhumiex taħsara dawn jistgħu ġibu sorpriża, però bżonn li jiġu diskussi kif suppost. L-ideat m'għandhomx waslu biex tinxteħet il-ħabs soċjetajiet jaħsbu u jħossu l preġuniri u kol, ma tistax soċi minn nies milli jaħsbu u jħossu ħafna nies qed jisfaw ripressi minħabba uh, dawk eh, l-affarijiet li jaħsbu jħossu. Il-Kubani jafu aktar, eh, jafu din il-ħagġa aktar minn ħaddieħor għax huma kienu l-bidlu ta' rivoluzzjoni li waslet għal tmiem ta' dottorjat, ma jafu li hemm periodu ta' tranzizzjoni ma tistax tinnegozja fuq drittijiet tal niedem Il-Parlament Ewropew irid jirreaġixxi b'enerġija meta jiġu mkasbra id-drittijiet tal bnidem fl-Honduras, fil-Kolumbja, fil-Reġjun Bask f'Nejġeja, jiena fil-Palestina jew fil-Kuba. Grazzi ħafna, is-sur porreba l-minuta. Signora President, Signori naħseb kulħadd f'din is-sala jaqbel illi il dattaturi komunisti korrotti ma mhux qed jippermettu bidliet fil-Kuba l-istat polizjesk tal-aħwa Castro qed jeqret il-libertajiet ta' ċittadini u qed jisraqilhom il-ħajja diċenti. Ovvjament, il-ġejjeni ta' Kuba wa fidejhom imma l-Unjoni Ewropea tista' taġixxi rridu naġixxu biex ikun hemm ħelsien tal-ħabsin politiċi kollu dan għandu jkun il-prerekwiżit ewlieni għal kull dialogu mal-Kuberdu napoġġaw l-attivitajiet tal-NGOs u naraw li kunem aċċess għall medja u għall-internet. Il-promozzjoni tal-bidliet demokratiċi huwa li rabtiet transatlantiċi li għanna jista' jkollu impatt fuq dan li qed isir. Għalhekk nirdu naħdmu mal-Istati Uniti ma rridux li l-affarijiet jiġu aċċettati kif in numru ikun invażjoni fit-tul għal bidla demokratika. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Figueredo minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-Parlament Ewropew qed naraw standards doppji e maġoranza li ma ridux jikondannaw il kolp ta' stat fl-Honduras. U ma tawx każ il-fatt illi ħafna nies ixteħtu l-ħabs u mitu. Issa l-esti li jinnegozjaw ma' nies illi u l-kolb ta' stat. Ovvjament nikkondannaw il-mewt ta' Orlando Zapata ta' Majov fi sptar Kuban minħabba l-istrajk tal-ġuħ li jagħmel. Imma maħniex kontenti b'din id-diskussjoni. Ħabba l pozizjon qed adottaw fir-rigward ta' Kuba. Naċċettaw l-embargo finanzjarju li ġie impost mill-Istati Uniti imma fil-ħabsijiet tagħhom l-Istati Uniti għandhom 5000 kuban għax ridu biss jaqbżu għal pajjiżhom. Hemm bżonn li nintiraw din il-pożizzjoni komuni ħalli ir relazzjonijiet mal-Kuba u nittamaw illi dan isseħ taħt il-Presidenza Spanjola. Grazzi ħafna is-Sur Sonic għal żewġ minuti. Aħna għadna niftakru dak li Fidel Castro qal. Soċjaliżmu jew il-mewt. Immissa il-mewt biss baqa' minn dak is-slogan. Il-mewt tal-patriot Kuban Orlando Zapata. Datorjat ta' Castro komprometta l-idea ta' soċjaliżmu dak li qed jiġri fil-Kuba għandu ħammar l dak kollha li qegħdin fuq ix-xelluk u li qegħdin imexxu l-operazzjoni politiċi tagħhom. Kien hemm żjara fil-Kuba fejn kooperazzjoni ġiet offruta pero ma ġewx organizzati laqat ma dawk li huma kontra r-reġim, ma ġewx ninsew din il-ħaġa x'qatt ma kien hemm elezzjoni demokratiċi li seħħew u preġunieri minħabba dak li jasbu għadhom fil-ħabs. L-Unjoni Ewropea qed tipproponi eh, politika fir rigward ta' Kuba, imma l prekondizzjoni hija li jinħelsu il-ħabsin politiċi li jkun hemm evoluzzjoni fil-pożizzjoni ta' ċensura u li jerġgħu jiddaħlu drittijiet ċivili. Huwa fl-interess tagħhom li jagħmlu dan u għandna nitkellmu fil-miftuħ fuq din il-ħaġa. Hemm modi differenti ta' kif eh, wieħed jeħles mir-reġimi totalitarja mill-mod pollak ta' dialogu imma ukoll il-metodu illi ħadet ir-Rumanija. Il-xenarju kien komplement differenti u kien drammatiku ġu nevitaw dik il-ħaġa. Xi triq ħatiħu l-Kuba u għandhom il-miftiħ għal din il-ħaġa l-politika tal-Unjoni Ewropea għandha tikkontribwixxi b'mod attiv sabiex Kuba issir reġjun ta' Helsin u Demokrazija u din għandha tkun il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Sur Richard Howitt. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net nixtieq eh, nuri s-soba tiegħi għal-mewt ta' Orlando Zopato u anke eh, u anke għal priġunieri oħrajn illi bdew strajkiet tal-ġuħ bħala protesta ħna nerġaw ntennu s-sejħa tagħna biex ikun hemm il-ħelsien immedjat ta' priġunieri ta' kuxjenza 55 skont l-Amnesty International u 200 skont il-Komitat dwar ġittijiet tal-bniedem. Amnesty International ma ġiċ mistiedna fil-Kuba għal 17 sena saħwanda tiġi mħollija tidħol u għanna nitolbu l-gvern Kuban biex jaċċetta dati speċifiċi għazjara ta' Manfak Novak, il-rapporter speċjali tal-ġnus maqda fuq it-tortura illi jahna nafuħna nil-taqaw miegħu f'Ġinevra ġimgħa d-dieħla. Jina għet minn dawk il-nis li dejjem kont kontra l-embargo tal-Istat Uniti fuq il-kommerċ li lu japplika mill-1962. U l-ura l-għat il-fat li taħt il-President Obama eh, ġew approvati miżuri sabiex l-Amerikani Kubani kun jistgħu jivvjaġġaw mot aktar ħiles u anke biex ikun jistgħu jibgħatu aktar flus f'pajjiżhom. Kuntent ukoll fir-reviżjoni tal-pożizzjoni tagħna eh, fl-2008 biex ikun hemm dialogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba u anke biex ikun hemm il-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Nun il-qalfat li l-BBC dan l-aħħar ingħata ċess ħieles f'Kuba. Madan kollu jiena nuri diżapp punt li fil-Konsil tal-ġnus maquda ta' drittijiet tal-miedem il-Kuba ma rnexxilix taqbel fuq rakkomandazzjoni biex jiġu ratifikati żewġ konvenzjonijiet fuq drittijiet tal-miedem l-ICSR u l-ICPR u li tippermetti li jkun hemm ispezzjonijiet indipendenti tal-ħabsijiet u ngħid il-Kummissjoni l-Presidenza l wara l ofsenar intom waħna l-koll li nżuru l-Kuba għandna nkunu sodi li nżguraw li niltaqgħu ma' membri tas-soċjetà ċivili il-Peter Williams, il vice Deputat Sekretarju tal-Istat, nexxielu jkollu zjara s-sena d-dieħl, s-sena l-oħra, u aħna kollha li nexxilna nżuru Kuba għandna ninsistu li nagħmlu l-istess ħaġa. Grazzi ħafna Louis Michel għal-minuta u nofsu. Iva, Senjura President, Sur Kommissarju, Sur Ministru, l-mewt ta' Orlando Sapata hija xhieda drammatika ta' disesperiment li eh, repressjoni tista' twaslek għalih Aħna ovvjament rridu nikkondannaw li nżammu eh, priġunieri politiċi fil-ħabs u ma ridux eh, li naċċettaw l-arbitraġ politiku illi jipermetti li jizzammew il-ħabs. Però ma rridux eh, nwarbu il-dialogu politiku li huwa l-valur tangibli tal-Unjoni Ewropea, relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba ilhom komplessi, ħafna drabi huma bbażati fuq affarijiet li ma niftemux tajjeb fuqhom li waslu għal pożizzjonijiet li jmorru lura b'mod serju u li jiminaw id-dialogu politiku aħna nafu l-koll li Eh, Kuba edha f'punt eh, kruċjali fl-istorja tagħha. Ma rridux eh, illi aħna ma nżommux dialogu illi imbenna mir relazzjoni storiċi l-Unjoni Ewropea l-uniku seta politika li tista' tikkonvinċi lil kumbani li l-iżolament li qegħdin jixtieħtu fih huwa suwiċidarju u ser iwassilhom fl-aħħar mill-aħħar għal destin drammatiku. Aħna ma nistgħux inwarbu din ir-responsabilità li aħna għandna li nkomplu dialogu mingħajr ma nwarbu ebda tema diffiċli imma mingħajr ma nipprattikaw dak li ħafna drabi jiddirli li qed jiġri li napplikaw żewġ standards differenti. Grazzi ħafna Sur Migalski għal-minuta. Grazzi ħafna Sur President, Signori. libertà fil-Kuba ħatirba ser ikun hemm id-demokrazija u s-suq ħieles f'Kuba. L-Unjoni Ewropea ma tafx kif u ma triċ tajn biex dak ir-reġim jaqa' imma s suppost għandha Kuba warra li il reġim jaqa'. L-esperjenza tal-Ungerija Repubblika Ċeka u l-Polonja turi illi l-affarijiet jistaw jitbidlu u nistaw noffru l-esperienza tagħna bħala għajnuna. Aħna rridu nagħmlu b'tali mod illi ma jkunx hemm eh, situazzjoni fejn eh, il-priġunieri jibqgħu fl-istess situazzjoni. Is-sur Mastalka, naf kemm hu faċli li wieħed isalva l-ħajja tal-bniedem. Jiena jiddispjaċina kull ħajja li tintelef u għandi l-istess soba bħal ta'kom għal-mewt tal-Orlando Sabata jena rajt il-rezoluzzjoni tal-gruppi politiċi, pero ħekolli intenni dak li għadda l-ħar matul il-diskussjoni fuq il-għada ta' drittijiet tal-bnidem fl-Azja ċentrali. Jena dak iż-żmien li kien zbaljat li ma jiġux imħarsa tradizzjoni storiċi kulturali tal-pajizi u li ma jiġux irrispettati riżultati pożittivi mill-ħuqa minn dawn il-pajjiżi. Dan japplika wkoll għal Kuba sabiex intejbu s-sitwazzjoni f'Kuba aħna għandna naraw li jkun hemm dialogu ugwali illi l-autoritajiet kubani qed jgħidu li huma lesti għalih. Ridu ntejbu l-qada soċjali wkoll minkejja l-qada ekonomika diffiċli. Kuba dejjem enet l-oħrajn bħal per eżempju bħal maġara dal-ħar fil-ħajti. Ninavitaw li noqodu eh, nikondannaw, x'min jipponta subaħ mi jiskon ġerriti kumpuru kol. Grazzi, sinjora President. Jina nemmen ma mela lebda retorika li nista nisħa li l-lum u l-aktar għada meta ser nivvutaw, aħna ser nikdbu paġna denja fl-istorja ta' dan il-parlament. Din ser nikdbu għalix għal darba eh, warrabna l preġudizzji reċiproċi u l-appartenenza tagħna għal gruppi politiċi differenti qegħdin ninżlu għal kubtejna u dim din il-mewt suprema ta' bniedem u nammettu il-verità dak li qed nikdbu infatti fi riżoluzzjoni qegħdin nikdbu affarijiet illi jistgħu jidru ovvji elementari imma li huma ta' bilħa relevanti. Nikdbu li ktibna illi f'Kuba memx libertà, memx demokrazija. Edin nikdbu illi l-ħajja hija ħajja u ma rridux noqtlu. Tista' tidher bħala xi ħaġa ovvja imma aħna domna bosta snin biex nirpu l-preġudizzju reċiproku u naslu biex narfu fatt illi ma joffendix il dak li aħna nemnu għawnek, imma jwassal biex aħna narfu l-element bazilari tal-verità li fuq u biznis taw nibnu dialogu. Aħna infatti ma rridux nefitaw dialogu ma' Kuba, imma irridu nipretendu li dialogu veru jibda mill-verità. Ġifiri, minnu qas ta' rikonoxximent ta' persuna bħala ċentru ta' realtà u aktar mill-qdu dej xurxin u simpatija imżon ta' eh, miżuri adegwa attwati illi il-gvern ta' Castro jitlef kull tama illi jikseb kompromessi li għal darboħra edin naraw illi l-loba ta' drittiet ta' l-loba ta' drittijiet tal-bniedem tispiċċa tkun kwistjoni sekundarja. Il-Parlament laqa din il-kustjoni, imma rappresentant li ma laqax din il-kustjoni, jina nishtiq fakkara illi kubra libr miex isem ta' koktejl, imma hija karba li qed inżommu qed inġorru f'qalbna għaliex aħna irridu d-demokrazija u lidu ir-libertà ġewwa Kuba. Grazzi ħafna l-Sur Mauro Sinjura Muniz de Murkiza. Grazzi ħafna. Ah, Soċjalista Spanjoli vera jiddispeċina il-mewt tal-Lano Zapato u l-situazzjoni li qegħdin fiha l-proġurnat ta' kuxjenza aħna nitolbu li dawn jiġu meħlusa din hija il-mewt ta' dal-persuna e, e, ħaġa li għandna kondennaw imma aħna għandna naħdmu biex għad-dritti tal-bniedem mal-awtoritajiet ta' Kubani favur dan għal biex namlu hekk aħna għandna bżonn e, e, nbidlu l-pożizzjoni komuni li ma tippermettix li jkun hemm ma mal-awtoritajiet kubani li huma għandhom il-kapaċità biex ibidlu s-sitwazzjoni ta' dritti ta' bnidem. Il-pożizzjoni komuni li ma tantx hija komuni għax ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom relazzjonijiet bilaterali attivi mal-Repubblika ta' Kuba hija xkiel li qed tibblokka kwalunkwe possibilità ta' dialogu politiku hija xkiel li l-Unjoni Ewropea għandha tevita u tiżviluppa eh, fil-azzjoni barranija tagħha speċjalment li promuovu l-demokrazija u drittijiet ta' bnedmin fid-dinja. Il-pożizzjoni komuna hija ħaġa eh, li għaddiġa li ġiet ikkonċepita ħafna sin issa aħna aħna 27 pajjiż u situazzjoni fid-dinja tbidlet l-Istati Uniti jiddialogħu ma' Kuba f'ħafna aspetti bħal immigrazzjoni l-OEA e oe eh, titratta il-kwestjoni ta' dritti ta' bidem ukoll f'daw iż-żminijiet ġodda li qed ngħixu aħna l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strument negozjat bilateralment permettilna nkunu żitt effiċjenti biex nepromuovu drittijiet tal-bniedem. L-embargo ma' Kuba huwa ħaġa strafaganti li u għanna bżon li meta bżon moħ n unjoni Ewropea li għasandhom il-minimu ta' drittijiet tal-bniedem eh, u drittijiet politiku palma ta' Kuba. Il-dialogu biss u l mekanizmi ta' kooperazzjoni u kompromess trattat internazzjonali permetti l-Unjoni Ewropea titlob xaħġa l-Kuba. Dawk li ma jridux da' dialogu għet ifittxu biss eh, u għawek nsibu dinjeta dawk li għet jgħidu għet Eh, il-gvern ta' Spanja bid-dialogu eh, ġa eh, talab numru kbir ta' priġunieri ta' kuxenza. Palma kien għal Don Quixote min jikkastiga bil-affari ma jisax nikastiga biss bil-klim, aħna għanna bżon naħdmu direttament b'azzjonijiet nikkooperaw mal-autoritajiet kubani dak li għandhom bżon il-priġuni ta' kuxjenza u mhix kundanna minna u grazzi. Maintenant à Monsieur Ramon. Grazie. Sur Ramon Tremosa i Balses. Muchas gracias, señora presidenta. Grazie ħafna, signora President, kollegi. Jekk taraw il-Black Spring tal-Kuba kien hemm 75 persuna mitfuqa il-ħabs għax kienu akkużati li kienu spiji tal-Istati Uniti. suppost kien hemm sejħa ta' dizordni publika. Ba kienem nisa bojot li nżammu l-ħabs. Iżda bat, kienem nis li nataw il-Premju Nobel għal paċi hemmhekk. Ma rridux ninsaw lil daw in-nies Castro ma tax il vizas lil daw il nisa ma kitomx il-possibilità li jiġbru il-premju kien hemm assoċjazzjonijiet li qalu li hemm mijiet ta' priġunieri fil-Kuba u 22 minnhom huma ġurnalisti. Hija fil-tielet post bħala ranking wara l-Iran għal ġurnalisti miżmu mal-ħabs. Ġurnalista ta' 43 sena ġi miżmu mill-ħabs minħabba li kien parti mill-Amnesty International. Ġi torturat il-ħabs, miet fit-23 ta' frar u mit propju ġranet wara li beda strajk tal-ġuħ tiegħu. Għalhekk irridu nisprimu solidarjetà tagħna mal-familjari tas Sur Zapata u ngħidu li hemm tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Irridu nagħtu sinjal ċar l reġim ta' Castro, speċjalment fil-kuntest tal-Presidenza Spanjola, presidenza li naħseb għandha tkun aktar attiva f'dak li għandu x'jaqsam il ħarsin tal-drittijiet fundamentali fil-Kuba fl axħar nixtieq l-opportunità biex nistaqsi għal ħelsin immedjat tal-preġunieri politiċi fil-Kuba. Grazie. Monsieur La parole maintenant a Monsieur Milan Mon. Monsieur Milan Mon zoċ minuti. Entre los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, un lugar sobresaliente lo ocupan la democracia y la defensa de los derechos humanos. Me remito Demokrazija u dritti tal-bniedem huma valuri importanti tal-Unjoni Ewropea din għanda xaħġa, għanda tkun xaħġa li għawdu kol li ċittadini tal-Kuba. Il-Kunsil ġi limitat minħabba eh, ċertu xkiel li kienem. Hemm takkis fil-Kuba fl-2005 il-Kunsil għamel sospensjoni tal-relazzjonijiet eh, tagħna mal-Kuba. Kien hemm ukoll żjarat fil-Kuba kien hemm rabtiet li ġew eh, mwaqfa mal-pajjiż tal-Kuba bħalma fakru qabel u hemm ċertu stati membri li għandhom rabtiet bħalma smajna wkoll fid-diskorsi ta' qabel. Id-delegazzjoni li għamlet żjara fil-Kuba dejjem qalet li hija bżonn importanti fil-Kuba li jkun hemm ir-riformi. Huwa importanti li jkollna dialogu ma' dan il-pajjiż, ma' dan kollha aħna rrabjati minħabba l-til brutali ta' Orlando Zapata. Palma nafu, il-gvern Spanjol qed jgħid li rrid jappoġġa l-kompożizzjoni ta' din id-delegazzjoni. Rridu tranzizjoni għad demokrazija. U anke l-artiklu 312 ta' trattat jitlob propju dan Is-27 Ministru ta' Ġunju tal-2009 iltaqgħu biex nibdow din it-tranzizjoni lej demokrazija, nistaw nbidlu din il-pozizjoni komuni, iżda rridu nisqu biex ukrem il-ħelsin tal-priġunieri politiċi kollha. Kuba hija waħda mill-ar pajjiżi li fir-rigward il tkażbir ta' drittijiet tal-bniedem, huwa importanti li jkun hemm rispett ta' drittijiet nishtiq infakkar li dialog il-ġejjini tal-dialogu politiku jiddependi fuq il-progress specialment fuq id-drittijiet tal-bniedem. Nistaw najdu li dan il-progress qed jiġi konfermati u le. C'est au tour maintenant de monsieur Mazip Hidalgo pour une minute. Grazie signora Hidalgo al minuta. Alegato de un joven abogado que hizo vibrar Kinem avukat Zazuh li ġi assolt minħabba ribellioni li għamel wara li ġilet kontra l-blokkar minnħata l-Istati Uniti. Iżda l-istess tip ta' akkuża tittiġi l-istess minn dan il-Parlament Ewropew li qed reprezenta l-akbar spazju ta' ħelsien u paċi fid-dinja u mmorru kontra dittatura li qed ċittadini ta' Kuba. In-nuqqas taħnina fir-rigward il-priġunieri politiċi u l-eżiljati politiċi hija ċara. Aħna l-koll mill-ideoloġiji politiċi kollha aħna favur ċittadini tal-Kuba li qegħdin jissiltu din ibatu minħabba ta' kis. Għalhekk aħna rridu morru lil lin minn din il-pożizzjoni komuni li hija kemm xejn tipparalizza l-pożizzjoni tagħna Ma nistawx impoġġu taxxi fuq l-imħabba għal poeta partikolari u għalek ħbib aħna ħan temmu d-diskors tagħna issa. Pour un minut. Grazie. Grazie, Sessur Proper al minuta. Portamenti del regime comunista cubano pongono il nostro par Parlamento. Dan il parlamento qed jisab u dim dilemma minħabba din il-kustjoni mm, tal-Kuba. U nistgħu nkomplu fid-dialogu tagħna ma' dar-reġim aħna nitolbu l-awtoritajiet Kubani għal riformi demokratika biex ħarsu drittijiet tal-bnedmin. Imma il-tri eh, bejn eh, il-transizjoni bejn Fidel Castro Rajoul ma waslitx għal iktar drittijiet u situazzjoni aħjar din il-mewta tal-ġurnalista warra il strike tal-ġoħjuri il-natura ideologika u repressiva u oppressiva tal-reġim. Aħna tajna għajnuna ta' 145 miljon euro l-Kuba. U fil-realtà dan il-finanzjament Eh, u donu ħafna flejjes marru biex ikomplu eh, is-saħħu tiranija. Aħna jikridu miex u dimridu naċċertaw li r-rapporti tagħna ma' Havana inkluż lajnuna l-iżvilupp iwaslu għal eh, titjib konkret u illi kunem drittijiet tal-bnedmin li ħarsa ta' ċittadini kollha u nibdew billi jinħelsu dawn il-priġunieri politiku ta' koxjenza e u aħna rridu bidla mill-parti ta' wieħed tar mill-ikbar reġimi oppressivi fid-dinja parti minn min, min, um, demokrazija li li, li, li, li mish, mhix ma diċem. Grazzi, sanaddu għal-proċedura KHDI u nibda mill-naddi l-kelma li surgala. Wir sollten den Menschen in Kuba, aber auch dem Regime ein konkretes Angebot machen. Il-ċittadini fil-Kuba u il-reġim irridu jkollhom offerta flok status politiku, rridu ntu għam l-opportunità li jmorru lejn id-demokrazija, l-ewwel li ikun hemm ħelsin tal-priġunieri, speċjalment l-Istati Uniti qegħdin iresqu sanzjonijiet li qegħdin ikomplu jsaħħu r-reġim iktar milli xekluh. Imbagħad irid ikun hemm diskussjonijiet madwar il-mejda ma' rappreżentanti tal-movimenti ta' drittijiet ċivili tal-Kuba u atturi oħrajn li jpoġġu flimkien. L-Ewropa ċentrali turi li tit konċedi xi ħaġa għal dawk il-partit li kun jgħat fil-gvern. Irrid ikun hemm lok fejn huma jkunu jistgħu issa jaslu għat tranzizjoni tad-demokrazija. Rridu nnejnu lil ċittadini tal-Kuba waslu għal stabilizzazzjoni tar-reġim u jkun hemm relazzjonijiet aktar imsaħħa mal-Istati Uniti u dan ikun possibbli flok repetizzjoni tal-sistema ta' Castro. Grazzi issa l-Sur Federa. Mort di Orlando Zapata. Grazzi President, jiddispjaċina li kien hemm il-mot ta' Orlando Zapata u jiddispjaċina li kompla l-protesta tiegħu sa l-aħħar minkejja li kien hemm eh, periklu għal ħajja tiegħu. Nafu x'inhuma xejrid fil-Kuba u għandu jkun hemm inkjesti li jitresku kontra l-Kuba u kontra dawn in-nies ikunu xikunu l-ideologiji tan-nies u l-azlit tan-nies dawk l-azlit irridu jiġu rispettati, irridu nirrispettaw id-dritt sovran tagħhom li jiddeċidu fuq il-twemmin tagħhom u fuq l-organizzazzjoni politiku politika li jridu għall-istat tagħhom. Għalhekk irridu nikkundannaw il-blukkar eh, politiku li ilu hemmhekk għal iktar minn nofs seklu aħna rridu nimxu favur il-regolamentazzjoni tajba fil-Kuba u l-morru l lin mill-pozizjoni komuni mal-Kuba li hija diskriminazzjoni kontra dan il-pajjiż. Barra minn ma nistax naċċettaw ipokresija minn ħafna nies f'din il-Kamra. Aħna na politika ta' standards doppja mbagħad fl-Unjoni Ewropea u dan mhux aċċettabbli. Grazzi, issa sur Lopez Istuis. Me dirijo a la madre de Grazzi. Jiena nixtieq nati l-kondoljenzi tiegħi lill-om u l-familjari ta' Orlando Zapata. Mbagħad inħares dan il-Parlament u din riżoluzzjoni u nixtieq nirringrazzja lil min fassal din il- din il-dokument. Aħna qegħdin nisimgħu il-karba tal-dawn ċittadini tal-Kuba li qegħdin nibatu minħabba r-reġim. Jiena ċert minn dak li smajna li nistgħu lkoll nikkundannaw il-mot ta' om Orlando Zapata. Aħna rridu madana kollu nkunu nistgħu niksbu il-ħelsin tal-priġunieri politiċi kollha fil-Kuba. Aħna ħan kunet nagħmlu sorveljanza minħabba kazbir ta' drittijiet tal-bniedem li hija ċaġa kostanti u jiena ċert li mill-PPE u ħafna gruppi politiċi oħrajn aħna ħan nerġgħu morru lura sabiex nkun nistgħu ngħidu x'inija l-pożizzjoni ċara tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu li tħolma tagħna titwetta biex ikonna Kuba demokratika. Is-sagrifiċċju ta' Orlando wassal għal riklamar ta' dan il-pajjiż u issa nittamaw li aħna nkun nistgħu niċċelebraw l-imwiet ta' ħafna eluf ta' ċittadini tal-Kuba għal tajjeb ta' dan il-pajjiż. Grazzi, Sur Kazmarek, grazzi, signori, naħseb li ċara li għedin najdu li jemt kazbir ta' drittijiet tal-bniedem u għetnajdu għawara minħabba li għedin imutu minħabba l-konvenzjoni tagħhom. Smajna Borlando Zapata li mit bil-strajk tal-ġuħ u hemm priġunieri oħrajn li rridu jmorru fuq strajk tal-ġuħ. Allura rridu nieħdu azzjoni issa. Intqal diġa li mannix nitkellmu mal-Kuba għax u reġim li ma naċċettawx Is-Sur Ferrera wkoll qal li rridu nħallu fidejn iċ-ċittadini kubani biex jiddeċidu x'iridu jagħmlu fuq it-twemmin politiku tagħhom, iżda nemmen li rridu nagħmlu xi ħaġa fil-Parlament Ewropew meta jkun hemm it-każbir ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk huwa xieraq assolutament li nħarsu lejn proposti ġodda fuq qudiemna u naraw is-suġġerimenti mis-sur Gala. Rridu nikkonsidrawhom mill-qrib sabiex naraw x'nistgħu nagħmlu għad kazbir ta' dritti tal-bniedem f'partijiet differenti fid-dinja. Skużawni li hemm isem ħażin fuq lider fuq l-iskrin. Dik huwa żball tekniku, għalhekk qed ngħaddi issa l-kelma lis-sur Obermeyer tajt il-President. Grazzi, Sinjura President. jekk natu qegħdin natu ħarsa lejn il-mod traġika ta' Orlando Zapata u meta naraw il-qada tal-Kuba nistgħu ngħidu li dawn n-nies qegħdin jitpinġu bħala l-għadu tal-Kuba. Jekk naħsbu dwar l-Unjoni Sovjetika u r-Revoluzzjoni naraw li hemm eh, irbit ma, l-istess qada li hemm fil-Kuba din nisimaw li daw għed jaksu l-nis u għedin waslu biex n-nis imorru fuq strajk tal-ġuħ. Naħseb li jekk rridu li l-mot ta' Orlando Zapata jkollha xijan, allura rridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà, ma nistgħux ninsaw dan il-fatt u rridu nipproponu soluzzjonijiet ċari, soluzzjonijiet politiċi ħilsa minn ideoloġiji differenti. Għana nippruvaw ukoll naħdmu fuq il-livell ta' dialogu politiku biex naraw li kunem titjib għas situazzjoniet ta' drittijiet tal-bniedem biex bekk ma narkem jista' jkunu nistgħu nitkellmu dwar Kuba ħilsa bid-demokrazija. Grazzi sur Njura Obermajer, issa Njura Svensson. Tak, fru talman. I närmare 50 år. Grazzi, President. F'dawn l-aħħar 50 sena l-embargo tal-kummerċ li minnaħa ta' Stati Uniti kienet prezenti u hemm il-poplu tal-Kuba li qed jiġi makkes u dan aħna l qedniħ il-koll nafu li hemm dokument jismu New Castro sejm Kuba fl-2009 li ġie mfassal u li id-dittatura tal Kuba għandha jkollha sitt xhur sabiex teħles il-pruġunieri politiċi kollha jekk dan ma jkunx il-każ għandna nużaw embargo eh, ċaru tont li għandu jkun l-istess embargo li ntuża dal-aħħar, jiġifieri li jifriża l-assi, jifriża l-investimenti barranin u eh, jiprojbixxi jew jagħmel xkil fuq il-vjaġġar lejn dan il-pajjiż. Aħna rridu nieħdu pożizzjoni ċara u għalhekk irid nisma' x'għandu xi jgħid il-Prim Ministru fir-rigward din il-proposta. Grazzi sur Njura Svensson, issa Sinjura Zaborska. Grazzi, Sinjura President aħna n-isu l-ġlida tagħna kontra t-tazbir tal dritti tal nidem bħala priorità. Orlando Zapata miet minħabba li protesta u oħrajn qegħdin jipprotestaw hemm 25 persuna oħra li jinsabu għada ħażina ta' saħħa u għalhekk mhux biżejjed li qegħdin nagħmlu. Mhux biżejjed li nofru għażil lil dawn in-nies bħalma għamel il-Gvern Spanjol hemm bżonn li jkun hemm ħelsin tal-priġunieri minkejja li huwa diffiċli u għalhekk nista' biex is-sur Valks jara li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel negozjati mal-Gvern Kuban u li r-Red Cross Internazzjonali kollha possibilità li żżur il-priġunieri għaliex dan ikompli jgħin lill-priġunieri u jgħin il-kontinuazzjoni ta' negozjati. Grazzi l axar kellim sur Njura Vortman. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich spreche mich für die Einhaltung der Menschenrechte aus in Europa. Kollegi, Signor President, jena naqbel madritti tal-mledmin fil dinja specialment fil-Kuba, il-mewta ta' Sur Zapata hija waħda ta' stil traġika u mod traġiku kif wieħed jiġbed l-attenzjoni għal sitwazzjoni li kienet aċċettabbli menu għalih. Aħna aħna ħtieġu dekerazzjoni favur il-ġitti tal-bnedmin tkunx tkun situazzjoni politika. Grazzi. Issa Is-Sur Lopez Garrido fisem il-Kunsill. Grazzi, President. Naħseb illi id-dibattitu li kellna Nkwart situazzjoni ġewwa l-Kuba ta' dawn il-ħabsin politiċi u l-mewta ta' Zapata tagħmilha possibbli li nagħmlu nota li ħafna bil bejn il-gruppi bejn il-membri. E kif ser naraw għada, jina ċert, bil-vot, mill-vot illi aħna ser nieħdu wara mazzjonijiet ta' rizoluzzjonijiet li ħarġu fuq dan id-dibattitu. Ovvjament eh, din hija opinjoni tal kunsil tal-Kommissjoni, tal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea illi issaħħa saħħa l-Unjoni Ewropea u iżom malan illi s-sitwazzjoni ġewwa Kuba trid tmur l-aħjar aħna neħtieġu minnu fih nitkellmu la darba ksur ta' drittijiet tal-bnedmin u dan huwa prinċipji li inna nisħu fuq u ma jistax ikun hemm kejl differenti hawnhekk. La darba hemm dal-ksur ta' drittijiet tal-bnedmin irridu ngħidu u li ħana kondannawa. X'din hija natura tal-Unjoni Ewropea fin nifissa hekk qed nagħmlu hawnhekk ġewwa l-Kuba qegħdin niddomandaw illi u ninsistu illi id-dritti tal-bnedmin jiġu mħarsa u jaħilsu dawn il-ħabsin mal-ewwel. Aħna irridu nkollna r-riżultati illi jwaslu għalla livell ta' jxina ħjar ċittadini u kif edna li jkun hemm ħelsin ta' dan il-priġunieri u f'xi mdaqqiet kellna suċċess u dan ħabba li kellna situazzjoni li jihdimna fuq biex intejbuha. Dan il-mod wara li tfajna ċertu sanzjoni wara li neħħejna ċertu sanzjonijiet li ma sens u minn u rġajna tajna bidu għal dialogu politiku, issa nistaw namlu dak li ma staw stajniex namlu fl-2003 ġifir nitkellmu mod dirett mal-Kubani kif ukoll ma dawn il-ħabsin. U riżultat ta' dan id-dialogu se jsir fuq livell regolari. Fil-fatt dis-sena ħajkun hemm evalwazzjoni oħra. Imma ħafna deputati, per per eżempju Sur Mauro jew Sur Michel, illi saħu fuq il-ħtieġa ta' dan id-dialogu u l awtorità morali tal-Unjoni Ewropea illi tista' tservi ta' interlokutura hawnhekk. Aħna lek nilqaw bil-qawwi dan il-konsens kbir li kellna dan il- din is-sala fuq kif għandna nmexxu fuq din kwistjoni ta' drittijiet tal-bennin ġewwa l-Kuba naħseb il-messaġġ ġewwa ċar. Minkejja li minkejja dan aħna lesti illi dejjem nkunu miftuħa fid dialogu tagħna mal-Kuba xorta waħda aħna ħan nippretendu illi jeħilsu dawn il-ħabsin eh, politiċi kollha u illi jħarsu drittijiet tal-bennin ta' dawn in-nies. Grazzi Sur Ministru mela sabiex biex dan id-dibattitu ngħaddu għal Kommissjoni sur Pipalx. Grazzi jina naħsibu li dan id-dibattitu ta' drittijiet tal-bnedmin u demokrazija aħna insna l-fanal. U aħna ma nqidu nattalleraw il-qat il-ksur ta' drittijiet tal bladmin u għalhekk dinja nġebda ta' xewka tal-politika tagħna. Ta din mhux biss saħħaħna imma jiena nemmen li jekk inti għandek opinjoni b'saħħitha din tagħmel ċara l kulħadd. Il-bażi ta' xogħolna fil-Kuba hija li nsoktaw bil-pożizzjoni komuni li kellna fl-1996 u din it-tina sis sod u biex inaċċertaw li kunem tibdiliet tal-situazzjoni eh, tal-ħarsin tal drittijiet jew għal-Kuba Apparti jekk il-politika li ta' nidnidna xiftit snin ilu qed jagħti xi ħiel pożittiv mhux qed ngħid li għamilna xi passi kbar imma hemm sinjali ta' progress. Rigward is soċieta ċivili, il-Kommissjoni ser eh, timplementa l-konklużjonijiet tal-Konsil meta tgħid illi ħan niltaqgħu ma' dawn l-awtoritajiet għolja fi żjarat tagħna mod spiss. Aħna ħanistok dan. Grazzi ta' sew, naslu għal tmim ta' dibattitu. Jiena eh, waslu li seba mozzjoni ta' rezoluzzjoni jekk istan iddikjara li din hija maluqa u nerġgħu nasu bidu għallaqa fis-sitta. Grazzi.